fuq il-rapport ta' Sur Böge. Votazzjoni fuq rapport Böge fuq il-mobilizzazzjoni tal-istrument ta' flessibilità. Nivvotaw fuqa? Votazzjoni nominali. Għawlek kanna bżon maġġoranza kwalifikata. Votazzjoni miftuħa. Wszyscy głosowali? Vota kulħadd. Nara il-votazzjoni. 544 favur, 18 kontra, 14 l-astenzjoni. Approvat. Issa, nivvotaw fuq l-emendi għal afas finanzjarju eh, multinazzjonali nivvotaw. Votazzjoni nominali wkoll. Niftaħ il-votazzjoni. Kulħadd ivvota? Nara il-votazzjoni. 536 favor, 18 kontra 22 l-astenzjoni. Għaddit ukoll. Issa l-abbozz tal-Budget Ġenerali tal-Unjoni Ewropea, rapporter Wassur Surjan abbozza ta' Baġġ ġenerali tal-Unjoni Ewropea l-eżerċu tal-2010. Il-rapporteri e toġbu. Grazie ħafna sur President, eżis kollegi. Probabilment se jkonna l-iqsar votazzjoni ta' titru ta' Nizza, u probabilment kun l-axħar waħda wkoll ta' titru ta' Nizza. Kif possibbli il-lista ta' votazzjonijiet tant qasira. Dan minħabba l-kooperazzjoni eccellenti tal-gruppi. Pala rapporter, jina xtaqt nirringrazzja l gruppi kolla illi parteċipaw fil-preparazzjoni ta' din il-votazzjoni. U barra minn dan, xtaqt ukoll nirringrazzja l-segretarjat għal xolom. ajrom, ovvjament ikun impossibli illi nkunu hawnhekk f'dawn iż-żewġ paġni biss. Grazzi ħafna lilkom il This shortness is just... Nivvotaw fuq blok wieħed jgħid il-President. Minu favur? Ħa nivvotaw jgħid il-President. Minu favur? Ko minu favur? Kontra. Astenzjonijiet? Approvat. 48. Podaję pod głosowanie poprawkę 40. Emenda 48. Votazzjoni separata f'żewġ partijiet. L-ewwel parti minnu favur minnu kontra? Astenzjonijiet? Approvat. Tieni parti minnu favur? Minnu kontra? Astenzjonijiet? Nivverifikaw. Għanna bżon maġġoranza kwalifikata votazzjoni miftuħa. Wszyscy Zammi kam głosowanie. Vota kolħat, votazzjoni maluqa. 342 favur, 219 kontra, 3 l astenzjonijiet Maddiċ. Maddiċ għax għanna bżon maġġoranza kwalifikata. Issa. Emenda snejn. Split vote, żewġ partijiet. Ewwel parti minu favur? Kontra? Astenzjonijiet? Taddi. Tieni parti votazzjoni nominali. Niftaħ il-votazzjoni. Nivota kulħadd? Nagħlaq il-votazzjoni. 476 favur, 80 l-astenzjoni, 80 kontra 12 l-astenzjoni. Taddi. Issa. Nivvota fuq blok numru 2. Minu favur? Kontra? Astenzjonijiet? Taddi. Nivvotaw issa fuq blok numru 3. Minu favur? Minu kontra? Astenzjonijiet? Taddi. Blok numru 4 minu favur kontra astensjonijiet jaddi u kol blok numru 4. Blok numru 5 favur kontra astensjonijiet approvat. Blok numru 6 favur kontra astenzjonijiet? jaddi u kol dan il-blok. Blok numru 7 favur kontra Astenzjonijiet? approvat. Nivotaw issa fuq emenda 200 u design vot separat fit tliet partijiet. L-ewwel parti favur, kontra, astens kontra. Astensjonijiet ta' l-ewwel parti, tieni parti dak favur kontra astenzjonijiet Nivverifikaw. It-tieni parti. Nivverifikaw b'mod elettroniku vot miftuħ. Vota kulħadd? Nalaq il-votazzjoni. 415 favur, 151 kontra, 4 stenzjonijiet. Et-tieni parti taddi. Telet parti minnu favur. Kontra. Astenzjonijiet. Telet parti approvata wkoll. Iva. Sir President, jina niproponi fuq blok ta' istituzzjoni toħrajn votaw votazzjoni waħda lix ma nasibx se jkollna problemi, grazzi. E, e, proszę Państwa, e, jest taka sytuacja. Signori, la situazzjoni din ħanivvotaw fuq istituzzjonijiet differenti u skont il-prinċipji tagħna rridu nivvotaw għal kull istituzzjoni b'mod separat. Ma nistawx nivvotaw f'blok wieħed, dan huwa kontra l-proċedura tagħna. Orti tal-Ġustizzja. Blok numru 8 favur. Kontra astensjonijiet taddi. Orti tal-awdituri blok 9 minu favur kontra astensjonijiet approvat. Ekosok blok numru 10 favur kontra astensjonijiet approvat. Komitat reġuni blok 10. favur kontra Assenzjoni ta' provat. L-Ombudsman Ewropew, blok 12 favur, kontra astensjonijiet approvat. Spettur għal protezzjoni ta' dejta Ewropew favur, kontra astensjonijiet approvat. Signori, Nistejna del-parti u issa xtaqt nistiden rappresentant tal-Kunsil sabiex jitkellem ministru jekk joġbok. Sir President, onorevoli membri, sinjuri. Il-Konsil jinnota b'sodisfazzjoni li l-Parlament issa konferma il-ftejim illi ksibna fil-laqa ta' 8 ta' novembru ta' din is-sena. Flimkien mal-riżultat ta' tinaqari fil-Kunsill, aħna qed naraw il parlament it-tinaqari tal-Parlament issa ipproduċa test komuni għaż-żewġ parti tal-awtoritajiet budġetarji skont 3-4 ta' trattat ta' Lisbona. Aħna naċċettaw dan it-test komuni u għaldaqstant aħna ninsabu sodisfatti ħafna illi il President jista finalment jiddikjara il-budget approvat. Staqt nirrimarka illi ġalla darba il-budget ikun iddikjarat approvat għandu jiġi firmat miż-żewġ partijiet. Skont l-att legali. Għaliex nistaw naraw li jissa għanna dispożizzjoni illi turi li aħna partitu gwali fil-budget li eh, sfortunatament ma tiħeċ in konsiderazzjoni. dana kollu, aħna maħniċ imorru kontra dak li ftemna fuq, pero nittamaw li s-sena diħla fil-proċedura budgetarja kunem bizzejt ħin sabiex niċċaraw is-sitwazzjoni. Għalix sa xtaqnajtu kol illi xtaqna nir nirringrazzjaw lis sinjuri Surjan Manka u l-Missor għall attitudni kostruttiva fil-proċedura budgetarja illi għal darba oħra nistgħu naraw rifless fil-kooperazzjoni eċċellenti li gawdejna minna fix-xogħol tagħna. Finalment, komment personali lill-President Għadam l-affarijiet li tista' tiġri li l-insirna fil-Ewropa b'dan il-mod u xtaqt nirringrazzjakom ukoll tal-esperjenza fl-aħħar xhur. Grazzi ħafna. Sinjuri, billi l-estejna del-parti tal-votazzjoni, xtaqt nirringrazzja u nifraħ ukoll ir-rapporters, is-Sinjuri Surjan u Manka u Sorbege u daw kollha li ħadmu fuq il-budget. Kien budget partikolarment diffiċli u għaldaqstant proset li l-kollegi u l-Parlament Ewropew għaliex din hija deċiżjoni komuni u hija kisba kbira. Proset li l-kollegi. Teraz e, muszę Państwu odczytać bardzo ważne punkty. Issa, ħanaqralkom il-punti li huma importanti ferm u li għandhom xasmu mal eċċezzjonijiet tal-adozzjoni tal-budget għaliex din importanti fermax. Għawnek għaddejna mill-trattat ta' Nizza, dik ta' Lisbona u dan din it-tranzizjoni kienet pittos diffiċli aħna dejna bit-trattat ta' Nizza għedin intemmu bit-trattat ta' Lisbona għalek din istqarrija meħtieġa u intom supposti simawa. Il-proċedura budgetarja l-2010 ġiet bdiet eċċezzjonalment taħt artiklu 272 tal-trattat tal-ISI imma l-aħħar stadju ċar meta il-Trattat ta' Lisbona daħal fis-seħ. F-18 ta' novembru 2009 il-Parlament Konsil u l-Kommissjoni Ewropea qablu li soktaw fil-proċedura budgetarja taħt il trattat tal komunitajt u wkoll eh, laħqu ftajim rigward ir-riżultat tal-proċedura budgetarja, inkluż il-vot tal-Parlament illi seħ Eh, skont il eh, affas multianwali finanzjarju. Il-President tal-Konsil fissem il-Konsil għaddu kif ikkonferma l-ftajim tal-Konsil fuq il-budget ah li aħna għanna kif votajna fuq dan ifisser illi il-Parlament u il-Konsil issa laħqu ftajim fuq tekst konġunt u eh, dan jirrispetta l-għan u raġuni wara artiklu 3 4. Jiena nieħu nota illi proċedura budgetarja illi ġiet ingħatat bidu eh, taħt artiklu 272 ta' trattat li sabrix il-Komunità Ewropea u komplit taħt artiklu 3.1.4 ta' trattat fuq il-funzjoni tal-Unjoni Ewropea u din saret skont artiklu 3.1.4 tal eh, tal-funzjoni tal-Unja Ewropea u l-affas multianwali finanzjarju. Il-proċedura budgetarja issa nistaw nejdu li hija ehm, kompluta u ġiet adottata u dan huwa din isqarija importanti ferm u f'okkażjonijiet li jmiss mhux se jkollna dawn il-komplikazzjonijiet għaliex it-Trattat tal-Lisbona se tkun vinkolanti. Issa ser niffirma dan id-dokument uffiċjalment.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 fuq ir rapport tas Sur Surjan u